L-aħħar tħabbiriet irċevejt il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u anke il-pożizzjoni tal-Kummissjoni li se tiġi memuża mal-minuti ta' din is-sessjoni. Periodu ta' tliet xhur mod il-Parlament li ħajibdew minn għada nhar il-21 ta' Jannar. Il-minuti